u dan ġi referut ukoll il-Kumitat tal-Affarijiet Legali li huwa l-Kumitat responsabbli. L-awtoritajiet Taljani notifikaw il-Parlament tal-elezzjoni tas-Sur Massimiliano Salini biex jieħu post is-Sur Maurizio Enzo Lupi mill-ewwel ta' Lulju 2014. Is-Sinjura Jean Potan ħabret uffiċjalment id-deċiżjoni tagħha li ma tibqax membru parlamentari Ewropew fil-qabel il-laqa kostituttiva u għalhekk muser is s-siġġu tagħha. L-autoritajiet kompetenti fi Franza notifikaw il-Parlament għall-elezzjoni ta' Sur Filip Lozo li ħajuħu posta mill-ewwel ta' Lulju tal-2014. Skont l-artiklu 7 paragrafu 1 tal-att li għandu x'jaqsam mal-elezzjoni tal-membru tal-Parlament Ewropew b'suffraġġ universali dirett, tal-paragrafi 1 u 4 tal-regola 4 tal-regoli ta' proċedura tal-Parlament Ewropew ħadna nota tal-elezzjoni ta' Sur Salin u Sur Lozo l-ewwel ta' Lulju 2014 nilqa l-membri l-ġodda skont regola 3 paragrafu 3 ta' regola ta' proċedura jistaw jihdu sem fi sessjonijiet tal-parlament dejjem skont jekk il-kredenzjali tagħhom jiġu verifikati jew inkellek ikun hemm xi tilwima l-qorti jew tribunal. Għandhom jiddikjaraw ukoll li m'għandhom lebda mandat ieħor inkompatibbli mal-kariga tagħhom bħala membri tal-Parlament Ewropew. Il-proposti tal-konferenza tal-presidenti għal-ħatrit tal-komitati tres u l bira ma kienx hemm endi emendi u għalhekk skont l-artikolu 99 paragrafu 3 tar-regola tal-proċedura huma meqjusa adottati. Il-minuti ta' din is-sessjoni ħajkunu disponibbli fil-Parlament fil-bidu tas-sessjoni li jmiss u jgħaddu għal votazzjoni għal approvazzjoni mbagħad. Hemm xi kummenti mill-kollegi? fuq kwalinkwa punti li qajjimt jidher li mux il kas tajab wisq mela nala is-sessjoni. Grazie.